u f'kull każ hemm proposti li ridu nikkonsidraw fil-Parlament u nittamaw li nkunu nistgħu naħdmu fuq dawn il-proposta fi xhur li ġej. Grazzi ħafna, Sur Dorfman. Beknal u dibattitu il-vot isir nhar ħamis.